Rapporter sur uh, Schmidt. Jekk joġbu. Og uh, jeg glædet mig til debatten. Grazie ħafna, President. Nilqad din id-diskussjoni eh, minkejja li qegħdin tard fil agenda il-politika ta' kompetizzjoni hija element importanti ħafna l suqoniku u Par regoli ta' traffiku meta wieħed isuq karozza jekk wieħed ma jirrispettax eh, dawl l-aħmar eh, ma tkunx qed eh, tirrispetta l-preċedenzi dan joħloq kaos sħiħ fit-toroq. U pjaċir tiegħi li mbagħad nkun nista' naħdem mal-Kummissarju Danis li hija nkariga ta' għal kwistjoni ta' nxas mal-kompetizzjoni ġifieri l-Kummissarju Svestager u kol ħad kost naħdem ma' Shadow Reporters mill-gruppi l-oħrajn U soddisfattu kol mill-kompromess il- eh, li eh, ħaxu l-Komitat Parlamentari nittama li jiġi appoġġat mill-maġġoranza fl-awla. Hemm diversi elementi li ġodda meta mqabla mal-rapporti ta' inizjattiva tal-Parlament fil-qasam tal-politika ta' kompetizzjoni u xtaqt nessa nifoka fuqhom. Il-Parlament Ewropew issa qed jaffronta l-isfida tad-dumping soċjali illi hija realtà fid-dinja tagħna u eh, qed eh, jiġilidha bis-serjetà li xi ħaġa li semmejna f'diversi oqsma. U għaj rikonoxxuta bħala kwistjoni trasversali fil-oqsma politiċi kollha anke f'kuntest ta' politika ta' kompetizzjoni eh, isir element naturali u ċentrali dan. Per eżempju, fil-qasam ta' trasport bl-ajru fejn istati membri kollha jinsabu għoddim situazzjoni diffiċli dik ta' pressjonijiet eżerċitati b'xikultant b'mod eh, eh, li għodin mux redditu għemżon insibu formulazzjoni illi tkun tista issib bil minat kullħat dak li nixinna nigzbu nittama li ġi da mill-awla. Element iħor ġdijt u għal-kas Lux Leaks. Iġifiri, il-modalitajiet għaddattatim l-Istati membri sabiex ifasslu f'temiet eh, fiskali sabiex jiġbdu lejhom imprizi. Jiena pal rapporter tajjeb ngħid li din hija kwistjoni importanti ħafna u kwistjoni li hemm bżonn tiġi amministrata fil-kontest tal-politika ta' kompetizzjoni. Għada, meta nkunu qegħdin nivvotaw, nittama illi Il-kwistjoni ġiġi trattata pala kwistjoni illi taqqadna li lin mill-kwistjoni tal-armonizzazzjoni tal-politika fil-qasam tat-taxxa il-politika fil-Qasam ta' taxxa ma tistax tintuża mill-Istati membri sabiex joħolqu diskriminazzjoni. Element ieħor fundamentali huwa l-użu tal-fondi strutturali. Meta għandek fondi il-ġejjin il fondi strutturali dil possibilità mandiċ tintuża sabiex niddelokalizzaw posti tax-xogħol u industrija. Diversi joqsma fejn iċ-ċittadini jistennew imġiba proattiva irnexxinna fir-rapport għandna nistabilixxu eh, punti ta' fukar pa' liberalizzazzjoni fis settur tal-enerġija, l-Unjoni tal-Enerġija li terappreta bla dubju potenzjal ekonomiku enormi għal konsumaturi għal l-imprizi mbagħad is-suq digitali. Grazzi lil eh, Komissarju Kallas li ta' appoġġ qawwi ħafna għal dal-aspett. U fuq il-kwistjoni ta' digitali hija ovvja li għandna eh, qasam digitali li kellu Eh, rol ċentrali ġifiri Google grazzi li l-onorevoli Tremosa għal kontribut li għassam dan ir-rigward sabiex improva nsibu soluzzjoni ta' kompromiss. Ħaġa li rrid nisħaq hawnhekk, din dan ir-rapport mhux qiegħed jitfaktar id-dawl fuq il-Google, dawk il nduxqma ma' Google, imma dak li ħassibna huwa li ħassibna huwa li hemm il-kompetizzjoni hawnhekk il kussjoni tal-kompetizzjoni li għadha ma nqalqitx. Ma solvejniex il-każ. Aħna għedin tolbu kommissjoni li dan il-kas jinalaq mill-aktar fis. Nittama li għada bil-vot inkunu nistaw impoġu punt u kol fuq dan, eh, ninalqu dan l-aspet mill-aktar fis b'man ġoranza gwira kem jista' jkun. Grazzi fissem il-Kommissjoni Ewropea. Komissarju Vestager. Biex twieġeb il-message mit. Grazzi. Jena nixtieq nirringrazzjak, nirringrazzja il-rapporter ovvjament, il-shadow rapporters, Signor Kallas, tal-li għamlu l-opinjoni għall-IMCO. Naħseb li din hija biċċa xogħol tajba b'saħħita għaliex tisaq fuq il-valuri il-pjattaforma soda tal-politika tal kompetizzjoni ta' ma barra minn hekk tisħaq ukoll fuq kwistjonijiet importanti li aħna qegħdin niddiskutu fuq il-valuri, fuq il-pjattaforma tal-politika tal-kompetizzjoni jisħaq fuq kif il-kompetizzjoni hija minn da demokrazija. Biex nwaqfu illi jkun hemm konċentrazzjoni ħafna fuq il-kapital li naċċertaw li dak minn għandhom il-ħila l-inizjattiva eh, li jiridu jagħmlu l-każ tagħhom jista' jagħmlu dan f'suq miftuħ. Kif eh, qed jingħad fir-rapport tajjeb inisqu fuq il-fatt li r-regoli ta' kompetizzjoni ma nistgħux nillaxkawhom anzi bil-kontra irridu nżommu s-swieq tagħna miftuħin sabiex kulħadd ikollu ikollu ċans. Kif issemma r-rapporter, il-politika ta' kompetizzjoni hija għodda importanti ħafna biex niksbu qatt ta' miri. L-Unjoni Enerġetika li għam dedikata għas-swieq waħdanin u mus kapitali wkoll. Aħna għandna ħafna għarfien x'naqsmu magħkom qed nistenna bil biex nisma' x'għandkom xi tgħidu llum u wkoll jiena ħanżom sod ma' dak li wetkom fi smih li ħanaħdem magħkom. Id fit meta nirġu għal mod kif għanna meċu qoddim. X'kemtejn fuq tlet qasma ta' priorità u li l-ewwel Unjoni Enerġetika. L-ewwel net l-għanijiet huma pjuttost sempliċi, indipendenti, siguri, irħas u sostenibli u dak nixaqsam il-provvista. Irridu n-implementaw il-leġislazzjoni diġa għanna. Imbagħad għandna pjattaforma soda li fuq għandna nibnu l-Unjoni Enerġetika tagħna fuqha. Ir-rwol tal poetika ta' kompetizzjoni hija fost oħrajn li iniffokaw fuq il-kumpaniji enerġetiċi li jirġaw qegħdin jollu xkil għal dak li huwa suq intern illi naraw illi il-kumpaniji ma jistgħux eh, jagħmlu barriera kompetizzjoni. Għal dak li huma il-swieq interni, aħna nafu l-koll li għandna bżonn dan is-suq waħdieni għaliex il-kompetizzjoni eh, hija qawwija u dak li jistgħu iħarsu għares ta' nuqqas ta' suq wieħed huma l-kumpaniji żgħar li naraw ukoll it-teknoloġiji żgħar jilħu ċittadini kompetizzjoni tajn il-pajjiżi tagħna biex jisfidaw l-atturi kbar. Fl-aħħar mhux lanqas hekk kif diġà semma il-ġustizzja tat-taxxa u trasparenza li naħdmu fit-taxxa u għoda ta' kompetizzjoni miex kwistjoniet li qed nużaw it-tieqa floq il-bib. Le, hija ħaġa miftuħa u trasparenti u għandna bżonn din it-trasparenza sabiex naċċertaw li mhux qegħdin hawn nużaw il-politika ta' taxxa għal kompetizzjoni inġusta. Nistana bil-ħerqa dibattitu tagħna llum u naħseb li hija parti mill-relazzjoni ta' x'ħidma tagħna bejn il-Parlament u l-Kummissjoni. Grazzi. Grazie. Naddi minnu fih issa għal rapporter għal opinjoni għal imko i-Signora Kallas. Grazzi, grazzi Komissarju. Jina tassew kontenta illi jinti indirizzajt il-valuri li politika tal-kompetizzjoni jazajta fuqa, il-libertà u kondizjonijiet indaqsa l kolħat dawn ħafna drabi ninsewom. Ningrazzja l-rapporter ta' dan il-rapport eccellenti U bħala rapporter għalimko jiena kontent li elementi importanti tar-rapport jgħu hawnhekk. Kompetizzjoni ġusta fil-qafas tax-xiri pubbliku, aċċess għall-SMEs, imma wkoll importanza tal-li intemmu il-suq wieħed diġitali nagarantixxu in-neutralità fuq l-internet hija essenzjali biex jixprunaw kompetizzjoni u naraw li hemm innovazzjoni. Bħala persuna ġim liberali, Pero dizappuntata li jem iħwis regolazzjoni li qed tiġi promossa f'dan il-dokument, speċjalment għal dak li huwa ekonomija li għandha tiġi maqsuma l-ekonomija tal-internet jew wieħed mill-ftit saturi fil-fatt illi kiber tul il-kriżi ekonomika. Aħna li issa ninsejna li aħna qegħdin rappreżentaw miljuni ta' konsumaturi imma wkoll miljuni ta' sidin ta' negozji li qegħdin jiserħu fuq il-politika ta' kompetizzjoni biex ikollhom il-fiduċja meħtieġa Eh, li jimexxu politika eh, kummerċ tagħhom. U għanna bżon niprofdu ambjent tajjeb biex il negozji innovativi jikbru jimbtu. U aħna għanna bżon autorità dak hija kompetizzjoni li proattiva biex taddotta il- tadotta ruħa għal swieq li qegħdin jinbidlu malajr u kull ma jmur ma rridux il-inflok dan ikollna iktar innovazzjoni illi għam ħsara l-iktar negozji innovattivi. Jina nittama minn qalbi illi kommissjani t-komissarju tagħna ġdida taqsam mana dawn l idea tul l-kollegi tagħna wkoll jagħmlu dan. Grazzi. Zwei Minuten. Ja, Frau Brönnimann. Ist zu lang, sechs Minuten. Ingrazzi tassew, signor President, signor Kommissarju. Aħna issa kon qed nitkellmu fuq żmien tal-2013 meta kien hemm Kummissarju Almunja. Issa l-lum ġrata nistgħu ngħidu li l-Unjoni Ewropea hija impenjata għal politika ekonomika skont it-trattati kollha bażi ta' suq miftuħ kompetizzjoni ħilsa. Meta kon qed niddiskutu din il-kwistjoni, aħna rridu nsemmuh dan u l-Kummissjoni Ewropea għandha drittijiet f'dak li huma l-mergers, ta' antitrust, ta' ftehim fuq il-prezzijiet, kontroll ta' sussidji, sussidji tal-pajjiż, biex naraw li l-erba libertajiet tal-prodotti, servizzi, kapital dan kollha jistgħu jiddaħlu Allura x'inhu nies hawnhekk u dan n niddiskutu il-reġimitazzjoni demografika ta' ħafna minn dawn il-linji gwida u direttivi u regolamenti. Din hija xi ħaġa li għalissa mhijiex fil-kodeċiżjoni u jiena naħseb li din hija problema meta niġu għal għal vlakuna li jem f'qasam tal għal dak li huwa naqas ta' kompetenzi f'Microsoft biljuni ta' euro li jem eh, involuti. U din għandha tkun priorità għalina. Il-Kummissjoni Ewropea taħt is-seremonja kien qed joqgħod lura wisq milli jaġixxi dan huma isma tas-suq kienu definiti taħt il-qasam tat-telecoms iżda għal Google mm, għal ħafna snin. Mm, Għatikax kar saqaj il-kwistjoni tal għal nalqet, un batem il-kwistjoni tal-autoritajt nazjonali jkunu responsabli meta nkun qegħdin nitkellmu dwar ir-ritorn ta' sussidji tal-istat, forsi intom itla tal- ka' Snowbrook fejn il-sette membri kellhom jieħdu deċiżjoni ma kienx hemm evalwazzjoni indipendenti, ġifieri nixtieq li jintom tqisu dawn il-kwistjonijiet kollha sew. Grazzi ta' sew. Issa fl la sendi għal żewġ minuti is-sur Tuvesani. Grazzi, Sir President. Nishtiq ngrazzja eh, Sir Messer Schmidt u uh, eh, Shadows. Għax aħna għatmu tajb ħafna fl-imkien kena punti ta' tluq differenti ma' minkejja dan għandi l-impressjoni illi aħna wasanna għal kompromessi tajbin ferm. Fisem il-grupp tiegħi nixtieq ngħid ukoll li jiena tassew kuntent illi dan ir-rapport jirrifletti ma tajjeb l-interess ġenerali u s-servizzi huma importanti ferm għall-interessi ġenerali għall-ċittadini tagħna. Ringrazzja l-Limko tal-li inkludew is-suq intern digitali u saħħu fuq dan għaliex aħna nħossu illi il tkabbir jista' jiddaħħal permezz ta' innovazzjoni fl-Ewropa. Nixtieq ningrazzja l-Kumitat tal-fatt illi dan ir-rapport is ċertu perspettivi soċjali. Jaħasra li li pipi ipprova inħi il-punti soċjali mir-rapport. Għalina da mhuwiex aċċettabbli il-punti ta' perspettivi soċjali jirdom jiddaħlu, per esempio 85. Dan jista' jiġi interpretat ħażin, qed nitkellmu dwar liberalizzazzjoni tal-traffiku ferroviarju dwar l-obligi u l-SNDs ma jistawx jappoġġaw kien approċċ liberali u aħna kontra dan. Mal darboħra nixtieq nisħaq illi il-grupp tagħna tħoss li ħasra li hemm kumpanija partikolari li qed insemma fi sem ċertu punt hawnhekk fir-rapport. Grazzi, Irrevoli Marko Partkic. Nawel net biex nibda nixtieq nifraħ li sur Messerschmidt għal-rapport jew ta' kwalità għolja ferm. Il-kompetizzjoni huma elementi essenzjali għal tkabbir fl-Ewropa. E, dan kellu impatt fuq il-prezzijiet li iktar fl enerġija u l-possibilità ta' tkabbir ovvjament għal dan il-mod. għandna problema fl-Ewropa għaliex meta qed nitkellmu dwar il-prezz tal-enerġija fl-Ewropa u fl-Istati Uniti hawnhekk il-prezzijiet huma darbtejn dawk tal-Istati Uniti. Il-prezz tal-gas eh, hija 2.5% iktar mill-Amerikani. Imma mbagħad hemm pajjiżi oħrajn pajjiż tiegħi fil-Polonja fejn il-prezz tal-gas huwa ħames darbiet aktar minn tam qabel ma' Stati Uniti. Da ovvjament qed imur kontra kompletament it-kabir ekonomiku Mhijiex dak il-kabir ekonomiku kol tfittex l-Ewropa. Ma sarx tibqgħu sejrin hekk, qed dwar politika tal-klima din l ideologija ġdida li aħna qegħdin nippromovu. Ma mbagħad għandek il-kompetizzjoni li qed bagħti, ma sarx parla fuq il-kompetizzjoni dan il test L-Onorevoli Tremosa de Ibalses. Il-kompetizzjoni hija waħda mill-oqsma fejn il-kompetizzjoni tassew għandha ċans li tagħmel differenza kontra prassi ogopolistiċi. Jiena ringrazzja Sur Messer Schmitz għax għamil biċċa xogħol tajba ferm biex itejjeb ir-rapport u jien negozja ma' rapport Judge Shadows kollha biex ikonna dan il-rapport tajjeb. Fir-rapport ikon din il-kompetizzjoni kisbet 51 vot favur u 2 bis kontra għalhekk nittama li dan il-vot jiġi konfermat għadha maġġoranza wiesa ferm. U bħalma minna sena li għaddit u aħna rridu nibatu messaġġ il-Kommissjoni għal darb'oħra. Eżis komissarju, jekk aħna rridu nabitaw deregolamentazzjoni, aħna rridu naġixxu aktar malaj fuq l-antitrust. Fuq dak li huwa l-antitrust ta' Google, jiena nilqallaqat li jinti jamit fuq il kull min kien involut eh, u litiganti kollha biex eh, niħarsu l-boħra li l kas Iżda, ma nix iħin kollu ta' dinja, nittama li l ta' ta' deċiżjoni mill-aktar fejs, anki forsi l-lum fil dibattitu. Fil-kas tal-antitrust ta' Google, eh, ħafna jinsew, mill fost il-tużżani ta' nies li kienu għadin jirmentaw, ħafna minnom huma mill-Ewropej, u ħafna minnom għandhomx problema li jħorġu fil-pubbliku, oħrajn irridu jaġġixxu jirritajjaw għal dak li per esempio l-mazzjoni rezoluzzjoni ta' Google. Aħna għajna ma' ħafna kumpaniji ta' Stati Uniti li jumma vittmi ta' il-prassi li spiegaw kif u ma' sempliciment dawn josfru minn Google Search għal ħafna jim b'impatt kbir ekonomiku għal-jom. Jiena nixtieq nisħaq dal-boħra li dan mhux nimixxi gwera ta' kumpaniji bejn l-Amerika u Stati Uniti. Jiena mhux eh, ideoloġiku kontra Google jew kumpanija oħra, jiena kontra monopoliji biss. Eh, Google għandu 90% tal-isma tas-suq f'xi pajjiżi Ewropej u de facto hekk insejħ gatekeeper tal-internet għall SMEs Ewropej u konsumaturi Ewropej. Il-trattament preferenzjali tal-servizzi li huma ta' Google mhijiex ġusta għax Google mhux dejjem għandhom l-aħjar għażli tal-konsumatur. Rek biex nagħlaq nina konvint illi Google jista' biss mex il qudiem eh, b'teddida ta' multa jew inkella ta' regolament li jemenda u allura komissarju inti ser eh, tatlob għal aġġessjonijiet fil-każ ta' antitrust ta' Google jekk inti tkun kredibbli fl-aġenda diġitali inti tissolvi dan il-każ ta' Google. Grazzi. Anna Blue Card, tejti President. Revoli Tremasa, inti taċċetta? Grazzi. Sur Fonsulika. 30 sekonda. Grazzi. Xin nisaqs il-kollega tagħna. Jaqbel ma l-inklużjoni bejn dan ir rapport tal-attakki privati fuq Google Mela mistoqsija tiegħi inti taqbel mal-inklużjoni f'dan ir-rapport peress li qed jitkellem dwar attakki privat fuq Google taqbel mal-fatt qed isemmi f'dan ir-rapport. Mhijiex kwistjoni ta' tassazzjoni. Aħna qed nitolbu biss li jkun hemm kundizzjonijiet indaqs fis-suq Ewropew fl-Amerika hemm ħafna hemm kumpanija oħrajn bħal Yahoo pereżempju li jistgħu jaġix jikompetu fuq l-istess livell bħal Google. Imma fl-Ewropa mhix l-istess għax hemm ħafna kumpanija Ewropej li qegħdin ibatu l-konsegwenzi ta' prassi ħsiena ta' Google jekk ma nagħmlu xejn. Fis-snin li ġejjin Google ser ikun l-unika kumpanija eh, li teżisti fis-suq. Ġifieri mhix kwistjoni ta' tassazzjoni jew jien fim sew hija f'kwistjoni kondizzjoni ndaqs li mhux il-każ l-Ewropa u mistoqsija oħra, jew kwistjoni oħra. Kontra Microsoft per eżempju, kien hemm xi sejbiet fl-2004, 2007, 2009 mill-Kummissjoni kontra l-Microsoft. Għalfej ma kienx il-każ dan fl l-aħħar erba' snin kontra Google. Minuta u nofs issa Onorevoli Paloma Lopez Bermejo. Grazzi, aħna napprezzaw il-punti pozittivi ta' dan il-rapport, aħna nħossu li dan juri punti importanti u prioritajiet kif għandu jiġi implementat u jagħti li gwida differenti, orientazzjoni differenti għal dak li huma per eżempju kumpaniji żgħar jgħid li għana ngħinuhom jgħid kontra kompanijiet kbar fejn qed jagħmlu ħażin, kontra social dumping. Ma matem aspetti oħrajn jitħallew barra minn rapport, per eżempju l-importanza li għanna nżommu u domajnina kemm importanti li konna nuqqas taqat kemm ikollna impjiegi. Aħna ħana s-sinu ħana nħossu li rapport għandu jmur iktar li l-in mill-li għamelu, jgħamela ċara li l-politika ta' kompetizjoni ma tistax tkun għodda biex tattakka servizi pubbliċi bil-applikazzjoni li hija mhux li hija soġġettiva qed toħloq l-irda ta' ħafna impjiegi. U qed talqanija għal fatt li aħna vittma u ċert fil-pajjiż tagħna palmi pereżempju Spanja ħafna nies jisfaw vittma, ħafna kumpaniji jisfaw vittma. Aħna rridu nagħtu l-possibilità li l-Ewropej jiddeterminaw jekk dawn qed jagħtu priorità lil servizzi pubbliċi u l-impjiegi jew le. Kif jaħsbu huma għal dak li huwa il-kwistjonijiet ta' investment dispute settlement tal-riżoluzzjoni tal-disgwiti fil-rati. Aħna irridu nħarsu kumpaniji Zar il-kumpaniji u l-ħaddima u kollu l-kumpaniji gbar. Grazzi, onorevoli Raymond, issa f'żewġ minuti nofs. Grazie għasu Schmidt tal-li ħadem mod ġust ħafna u tal-li qis il-Shadow Zohrajn. Minkejja differenzi kbar li kellna fil-bidu, ninħoss li kena negozjati tajbin, b'riżultat tajjeb nix li saq tlet punti. għalġajjini dawn jista' jkun iktar importanti milli għal-passat. L-ewwel huwa li aħna naqblu ma li ninvestigaw riżazzjoni ta' taxxa aggressiva. Ja pittost kombinazzjoni li aħna qegħdin diskutu għallum di meta l-Kumitat tal-Lux Leaks qed jiltaqa' l-ewwel darba fid-disa tal-lejla u ma nafx jekk dan il-Kumitat Speċjali minn flok Kumitat ta' Sħarix kif aħna xtaqna eh, u kien hemm ħafna poċċa li għadi issa ħajibda fid-disa ta' filaġija. Jekk dan u jaġevola l-intenzjonijiet li aħna kena oriġinarjament mela aħna rridna li jkun hemm dan isħarriġ dawn il-prassi ta' taxxa aggressivi ma nasibx huwa biżejjed. Fuq neutralità tal-internet, ir-rapport jgħid li huwa ta' importanza kbira ħafna li ma ikun hemm diskriminazzjoni fuq l-internet. Mod partikolari dan jgħod l-iktar għall-startups. U dan huwa msemmi brabta ma' Google. Importanti immens jekk aħna ħanħolqu n-network għal għall SMI u medji. Jeta importanza kbira. Sur Ertinger, il-kollega ħares lejn l-opponenti tal-neutralità fuq l-internet bħala Taliban. U dan forsi juri li aħna eh, fil-snin li ġejjin mhux se jkun neutralità fuq l-internet. Irridu naħdmu fuq dan u forsi kun satina opinjoni hawnhekk. It-tielet suġġett l-enerġija. Aħna edna li l-enerġiji li ġeddu għandhom għanna nħedġuhom biex jisu s-sostenibilità. Kif nistaw nirrikonċiljaw dan billi nħedġu jew napprovaw il-impjant ġdid nukleari li jmur lil il-tipi nukleari, impjanti nukleari li għanna konna fl-Europa hija għas fiex kigwi ta' kompożizzjoni sur Albonja appoġġa il-predeċessur. ċtana namlu progress u nħidu azzjoni politika. Minuten 30. Grazzi, naddu għal um, għal kollega fissem li FD. Għaw nis li għedin eh, ibatu f'dan il-kontinent tant sabiħ fejn eh, għaw nis li mandom xieklu għaw il-qat u li dom jitilqu minn pajizom jipruvaw jamlu ħajħa uħra ximkien ieħor Kompetizzjoni hija parti essenzjali tal-SMEs għal dawk in-nies biex jippruvaw isibu x-xogħol biex bekk ikunu jistgħu jkollhom biżejjed flus f'butom biex ikunu jistgħu jħallsu l-gas, l-elettriku uh, u jittimgħu lill-familji tagħhom. tara rapport li għamlu sur Messerschmitt nindunaw li eh, għaw mnieti kas fuq kwistjonijiet ta' dan it-tip, imma sfortunatament f'din il-kamra, f'din l-istituzzjoni, rapporti ta' dan it-tip dejjem serja għaw fuq id-nejn torox u mandom lebda kapacità li jigzbu l-anijiet li jixtiqu n-nis. Għalix fl-ħar mill-ħar din il-kamra u n-nis li għedin jaħdmu f'din il-kamra għandhom regoli li huma eh, eh, mexxija mill-korporazzjonijiet huma għandhom il-poter u l-influenza biex ikollhom aċċess preferenzjali għal kummissari u l-parlamentari. Rajtom um, għaddejjin um, f'dan il-bini uh, hawnhekk u ġewwa Brussell fejn għandhom aċċess għall MEPs u biex jippreżentawlhom l ideat tagħhom jistgħu jagħmlu regoli regolamentazzjonijiet f'kamra mhux eletta li għandu diffikultajiet li fjom jitlu l-SMEs, jinkoraġix il-kapitalizmu u um, il-reba. Tikkoraġix li nies li għedin jaqlaw il-miljoni f'bonus jisu pagi gbar ħafna biex ikomplu jagħmlu pressjonijiet fuq dawk in-nies li qegħdin uh, isibuha diffiċli biex jgħixu. Dan huwa post fejn il-kompetizzjoni qed tfalli minn kullat u lebda rapport ta' dan it-tip ser jikseb lan li aħna għandna bżonn li huwa li taffi mill-faqar li din ifaqru jisofru nis fl-Ewropa. Thank you, Mr. Wolf. Grazzi, Sur Wolf. Għandek blue card mis Sur Jakovčić taċċetta. Għandek 30 sekonda. S sa ljudima koji parti mill-fat li jiena ah, nixtieq ngħid li in-nies li qegħdin jisibuha diffiċli biex jgħixu ah, barra dan kollu nishtiq sa xi oħra li bħala bniedem liberu bħala MP inti eh, tista' tkun ta' taħt l-influenza ta' xi ħadd jew eh, tista' tista' tiddeċidi għalik nifsek inti hemm ħafna lobby hawnhekk iva, però jiena dejjem niddeċidi għalija nnifsi. Di kienet il-mistoqsija tiegħi. Għandek 30 sekonda biex tirrispondi. Jiena grat ħafna li inti għandek mod liberu ta' kif taħseb u jingrat ukoll għal fatt li anka jien u l-istess. Imma dak li rajt din il-Kamra huwa eh, partiti kbar bħal PPE u Soċjalisti li jivvutaw għan blok. Ġili flimkien imma dejjem fi blok. Id-deċiżjonijiet li jisiru mill-partijiet u mill-elit huma mmexxija mill-korporattivi li qed ikellmu lilhom mill-politiċi tagħhom ġewwa pajjiżhom hemm il-libertà għalik iva imma mhux għall-libertà ġewwa l-partit tiegħek. Barbara Kappel Il-kellim li miss is-Sinjura Kappella non etteġġ. Grazzi, Sinjura President. Il-kompetittività hija xi ħaġa ċentrali għad kabbir u l-iżvilupp ġewwa l-Ewropa u aħna rridu niġġieldu l-isfidi ġewwa l-Ewropa. fil kuntest globali l-Ewropa qed titlef fil-kompetittività. Nixtieq nagħtikom xi eżempji. Aħna għandna id-doppju fil-qatt meta qabel ma l-Istati Unit fl-aħħar ħames snin, fl-Ewropa kien hemm 6 miljun xogħol li intilef fl-Ewropa waqt li fl-Istati Uniti miljun biss. Il-prezzijiet tal-enerġija fl-Ewropa kif ġajent għal huma doppju eh, għal gas pereżempju, tlieta erba' darbiet eh, iktar mill-Istati eh, Uniti l-Indja u r-Russja. Il-pis tat-taxxa fl-Istati Uniti, il pista taxxa medju meta mqabel ma' ġempi huwa 50% iktar meta mqabel ma' l-Istati Uniti u 30% iktar mill-Ġappun u ma tkunux sorpriżi li ngħidilkom li fil-qasam tal-R&D hemm gap kbir ħafna 100 eh, miljun dollaru, biljun dollaru bejn eh, l-Ewropa u l-Istati Uniti. L-Ewropa qiegħda lura ħafna fl-investiment dirett. Aħna sofrejna ħafna fl-aħħar 15-il sena kif ukoll minħabba ah, amministrazzjoni pubblika ineffiċenti. Hemm ħafna punti tajbin fir-rapport eh, meta nitkellmu dwar prioritajiet strateġiċi, però tal-leġiżlazzjoni rridu nifukaw fuq regoli ġusti ta' kompetizzjoni, nirrispettaw sussidjarità u deċiżjonijiet legali ġlida kontra l-abbuż tas-suq ukoll ir-riforma tar-regolamentazzjoni u l istate aid kif ukoll politika koerenti ta' taxxa. Aħna naħsbu li b'dan il-mod jista' jkollna politika ta' kompetizzjoni li l-kelliema ġiet interrotta.

Ovvjament il-politika tal-kompetizjoni eh, għandha tikkontribwixxi għall ekonomija ġusta partinzajiet indaqs produzzjoni tal-konsumaturi u ċ-ċittadini. U hija xi ħaġa tajba li l-Kummissjoni eh, iżomma ġurnata eh, fuq di fi żmien tant diffiċli għall-Istati Membri fejn l-Istati Membri jixtiequ jorġu b'dawn is-sussidi u joħolqu dawn il ostakli Jiena kontenta li qed nara li l-Kummissjoni qiegħda tagħmel monitoraġġ ta' dan kollu jekk uh, stat membru uh, fl-istat membri qed isofru l-kumpaniji żgħar, kumpaniji li ma jistgħux eh, jaċċessaw is-suq. U għal daqsant irridu nkunu aġġornati fis-suq digitali wkoll, irridu nassiguraw li l-frammentazzjoni tiġi konsidrata wkoll. L-Istati membri qed jħossu li huwa aktar importanti li jipproteġu il-kumpaniji il-kbar mill-net neutrality. Punti ieħor li jiena nixtieq nagħmel huwa um, dwar l-ekonomija l-ġdida jekk immur f'Uber uh, uh, taxi per eżempju, uh, f'belt partikolari, din taf tkun tkun legali f'waħda ma mhux legali f'pajjiż ieħor f'belt oħra. U allura rridu nkunu nafu x'inhu l-aħjar mod eh, ta' kif isiru l-affarijiet il-Kummissjoni titratta dawn il-kwistjonijiet u tarax politika tittiġi introdotta. Memxejn ħażin b'kompetizzjoni eh, b'saħħitha, imma il-poter tas-suq irid ikun għas-servizz tas-soċjetà u nispera li l-Kummissjoni tieħu dan in konsiderazzjoni. Grazzi ħafna. Issa naddu għas-Sinjura Analiza Dodds għal minuta nofs. Grazzi u grazzi għal kummissarju tal-li edawnek maħna l-lejla. Spessinat li l-politika ta' kompetizjoni għandha twassal level playing field għal kumpaniji u xinu daqs taħħom jew il-pajis minn fejn ikunu ġejjin u għal sant jena eh, kontenta li qed naraw rikonoxximent li ma jistax ikun hemm level playing field fejn ċertu kumpaniji jistgħu jevitaw li jħallsu t-taxxi il-Luxley Scandal per eżempju wera li ċertu kumpaniji multinazzjonali setaw naqsu rati ta' taxxa tagħhom għal kważi zero. Daw mhux neċessarjament kienu iktar effiċenti imma waslu għal mezzi artifiċjali. Eh, il-kompetizzjoni nissuġġerixxi eh, li jisa ġirja għal kompetitur eh, fejn kompetitur minnu huwa iktar vantaġġat mill-ieħor. Irridu nieħdu azzjoni kontra dan l-ostaklu għal kompetizzjoni. Jiena grata wkoll li dan ir-rapport jirkonoxxi li r-rapalizzazzjoni u l-kompetizzjoni mhux dejjem huma adatti il-gvernijiet iridu joffru infrastruttura li hija tajba għad kabbir jekk din hijiex fl-edukazzjoni, fil-kura tas-saħħa jew inkella kollha fil-kwalità u fil-housing soċjali fejn issu eh, falla eh, li għati riżultat ma jagħmilx sens li konna level playing field jekk il-bqija miwx sejjer kif suppost. Il-gvernijiet irrid ikollu libertà li jiġilet kontra wkoll il-klima, il-bidla fil-klima. U għal daqstant eh, jiena nappoġġa li l-gvernijiet tagħna jkollhom il-possibilità li jappoġġaw dawn il-proġetti favur l-ambjent għaliex ma jagħmilx sens jekk jekk ma nkunux kollha ndaqs fuq dan il-level playing playing field. Għandek blue card, Signora Dodds, Miss Signora Atkinson, taċċetta? 30 sekonda. Ix l mikrofonu Signora Dodds, għalfejn qed tappoġġa lil Juncker hawnhekk li jrid programm koziv dwar l-evażjoni tat-taxxa jrid junifika kollox. Aħna hawnhekk qed nitkellmu wkoll dwar il-partnership transatlantiku, qed nitkellmu dwar libertà tal-press hawnhekk inti tappoġġa pereżempju il- Skużani tgħid il-kellima, eh, insiba diffiċli biex nitkellem. Dak li qed nipprova ngħid li huwa eh, The Guardian għandu offshore trust. Inti x'taħseb dwar dan? Tappoġġa li The Guardian għandu il-free press jew inkella li jaqa' dawn il-proposti. Thank you and it's good to see you in Grazzi, kontenta li edha narak uh, f'din il-kamra. Ehm, Forsi għaw xifti ta' konfuzjoni għonek dan il-rapport ġi prodott mill-parlament, muwiex prodott mill-kommissjoni, u għallura din din għal-vuċi tal-parlament dwar xnaħsbu għahna dwar il-kompetizjoni, u ma nafx eh, xtaħseb inti, pero jiena mort inżur l-SMIs fil-konsistwenza tana u inżurom ta' spiss, u ma ta' spiss jajduli li huma eh, mħazbin dwar il-prassi ta' dawk il-kumpaniji multinazzjonali li qed jagħmlu il-profit shifting u kol dawk li qed jgħaddu il-profitti tagħhom f'tax havens offshore u għal daqsant nispera li l-partit tiegħek ukoll jibdel il-pożizzjoni tiegħu f'dan ir-rigward. Naddu issa Sr. Peterson għal żewġ, uh, Sur Peterson għal żewġ minuti. Grazzi, naddi għal lingwa tiegħi. En meget, meget spennende rapport. Nishtiq Nirringrazzja l rapporter għal dan ir-rapport tant interessanti. Din il-politika tal-kompetizzjoni hija xi ħaġa kruċjali tal-Unjoni Ewropea, hija fundamentali l-kompetizzjoni Ewropea u wkoll eh, fil-kulleġġ il-ġdid grazzi minħabba l-preżenza eh, tal-Sinjura Vester dan huwa qasam fejn il-kooperazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea joħloq vantaġġi tangibli għal ċittadini kollha. fir rapporta miktub li l-Unjoni Ewropea jrid ikollha iktar kom kompetenzi fir-rigward tal-Istati membri. Importanti li rapporter qed jgħid li l-Kummissjoni jrid ikollha riżorsi ekonomiċi meħtieġa biex bekk tkun tista' taqdi dan ir-rwol fundamentali. Ir-rapporter ukoll jenfasizza l-importanza tal-wol tal-Parlament Ewropew jitkellem dwar kompetenzi, eh, iktar kompetenzi għal-Parlament Ewropew. Paragrafu 104 eh, tal-rapport jgħid li din ehm, din id-differenza eh, trid tispiċċa din il-gap tispiċċa u għandaqsant jenfasizza li il-Kummissjoni rrit ikollha iktar kompetenzi, iktar riżorsi ekonomiċi, il-Parlament Ewropew rrit ikollu iktar rwol ruoli kbar. Dan ifisser iktar Unjoni Ewropea u mhux inqas Unjoni Ewropea. Ġifieri dan jekk irridu huwa bidla totali ah, għal dak li jiena kontet naħseb li hija l-pożizzjoni tar-rapporter. Eh, fi kwalunkwe każ din dan huwa rapport li jiena naqbel miegħu bisħieħ u ser nivvota mm, fiċċert ċert u nispera wkoll li jkun hemm maġġoranza min-naħa ta' dan il-Parlament. Issa ngħaddu għal Survalli. Grazie President. Jena smajt xi kummenti, interventi minnaħa tal-kollegi u eh, nħoss li spiss dan il-parlament jgħid affarijiet tajbin, jikteb ukoll liġijiet tajbin. Eh, però mbagħad fuq livell ta' min għandu il-poter eżekuttiv tal-Unjoni Ewropea, iġifieri il-Kunsill u il-Kummissjoni li mbagħad tagħmel id-direttivi, eh, pis ma jagħtux każ tal dispozizjoni ta' dan il-Parlament u għal daqsant nixtieq inkun naf nistaqsi għal xiex għalfejn pereżempju għandna lil Junker bħala President tal-Kummissjoni huwa li għamel id-dumping fiskali għamela il-fortuna tal-pajjiż tiegħu għal iktar minn 15-il sena. Uh, jaff kollox dwar deluzjoni fiskali, ecc. U issa għanna kummissjoni li f'sitt xhur titati uh, pariri lil min, lil kull min jaf x'inhuma ma dawn il-prassi x'inhuma ma l-prassi kollha li għandu bżonn. Il-Parlament forsi iva qed jaħdem tajjeb, però sfortunatament il-Kummissjoni u l-Kunsill li huma uh, fil offol tal-lobbying uh, spiss ma jagħtux każ l-interessi taċ ċittadini u dejjem jisofru iċ-ċittadini. U nafu x'qed jiġri, nafu x'konsegwenzi qegħdin jisofru iċ-ċittadini. Il-qatt, distruzzjoni ta' sistemi tas-suq bbażata fuq mikroimprenditorija eh, fejn hemm sedi fiskali u sedi legali f'pajjiżi differenti eh, fejn jaqblilhom ġifieri trid tagħmlu xi ħaġa biex eh, biex nwafqu din is-sitwazzjoni għax inkella ser nasru l-protezzjoniżmu. Naddu għal senjura Ferber għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Komissarju, kollegi. Il-kompetizzjoni hija waħda mill-elementi ewlenin tal-mudell ekonomiku tagħna u għal daqsant dan huwa tajjeb għalina fit-Trattat ta' Ruma li ngħaddu għal Awtorità ta' kompetizzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea biex nassiguraw li kompetizzjoni ġewwa l-Unjoni Ewropea hija waħda ġusta. Sinra Vestager dan huwa eh, x-xogħol diffiċli li inti għandek tagħmel u nixtieqlek eh, ehm, bidu tajjeb dan ix-xogħol u nispera li jkollok eh, regoli tajbin u tassigura li regoli ta' din il-logħba jiġu osservati mill-partiċipanti kollha tas-suq għaliex naħseb li dan huwa dak li aħna qegħdin nistennew il-politika ta' kompetizzjoni. Aħna għandna sfidi kbar ħafna fil-qasam tal-leġiżlazzjoni tat-taxxa, aħna minna kumitat speċjali u grati ħafna li il-Kummissjoni u kol edha tinvestiga Eh, stati membri differenti. Aħna wkoll għandna l-isfida ta' breakthrough fil-era digitali bisfidi ġodda rridu niżviluppaw kol ir-regoli ta' din il-logħba hemmhekk ukoll mhuwiex daqshekk faċli li determinaw eżattament x'inhu l-valuri li huma r-regoli rridu jiġu osservati. Hemm responsabilità kbira ħafna hawnhekk. Mhux se nsemmi biss il-Google imma hemm sfidi oħrajn ukoll fil-ekonomija diġitali. Ovvjament aħna rridu naraw uh, nieħdu ssib ukoll din il-kwistjoni irridu nassiguraw li ma ndajfux lill-Ewropa um, b'nqas taftin fir-rigward tal-liġi um, tal-kompetizzjoni. ċertu kumpaniji uh, ma jistawx jiddajfu li ma jkunux jistaw jirreżistu il-kompetizzjoni internazzjonali, per eżempju, għasam tal-avjazzjoni fost l-oħrajn. Irridu nindirizzaw dawn il-problemi għal daqsant nispera li l-Kummissjoni tkun tista' eh, tieħu dawn il-punti li għandhom li ser jiġu adottati. Grazzi. Issa, is-sinjura Mosca, minuta u nos, grazzi President, Kummissarju, il-politika tal-kompetizzjoni, il-kompetitività, kif inti u huma valuri fundamentali għas-suċċess u l-funzjonament tal-Unjoni Ewropea jirrappreżentaw minn dejjem strument eh, meħtieġ biex jiġu eliminati l-ostakli tal-ċirkolazzjoni libera tal-prodotti, eh, servizzi, persuni biex jifarvarixxu s-suq uniku u l-ħarsin tal-konsumaturi Ewropej. Sfortunatament irridu ngħidu li f'ħafna setturi hemm eh, ostakli tekniċi u tal-liġijiet li mm, jwafqu l-funzjonament tajjeb tas-suq intern dinamiku effiċenti u innovattiv li jista' jistimola it-kabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' postijiet ta' xogħol ġadda. Jiena nixtieq nenfasizza mod partikolari r ruol importanti li għandu l-Parlament il-Parlament Ewropew f'dawn l-aħħar snin f'dan il-qasam u nixtieq ngħid li l-pjaniet tal-kompetizzjoni fil-futur iridu jiġu eh, elaborati f'kooperazzjoni sieħa mal-Parlament permezz tal-konverġiment formali tiegħu U għawnek għet nirreferi għall-estensjoni possibbli tal-proċedura ta' koġetizjoni biex bekk tissaħa il-leġitimità demokratika. jena nħoss li deficit demokratiku huwa wieħed inaċċettabbli f'dan il-qasam u nipproponi li tineleb din il-problema malajr kemm jista' jkun fil-qasam tal-politika tal-kompetizzjoni. Ma tiżistix kompetizzjoni jekk ma jkunx hemm garanzija ta' trasparenza u għal dan il lan il-Parlament irrid jiġi informat dwar il-progressi u l indagini fuq il-ftejmiet fiskali fl-Istati membri li l-Kummissjoni qed tippromuovi. Grazzi. Danke sehr. Der nächste Redner ist nun Herr Theodor Dumitru Stolojan für zwei Minuten. is Stolojan għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President, jiena nappoġġa bisħieħ il-proposta ta' dan ir-rapport u eh, nitlab lill kummissjoni Ewropea biex teżamina l-każijiet possibbli tal-ksur tal-regoli ta' kompetizzjoni b'mod partikolari fil-qasam tal-sussiti tal-istat, l-għajnuna tal-istat. Fejn kien hemm vantaġġi ta' taxxa partikolari f'ċertu stati membri ċertu kumpaniji naf li l-Kummissjoni ġaħad mezz dan il-qasam u aħna qegħdin nistennew il-konklużjonijiet bistennijiet kbar. Iżda, nixtieq ukoll nirreferi għal um, differenza fil prezzijiet fil rigward eh, ta', ta mediċini f'pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea, differenza kbira fil-prezzijiet. Eh, Jafem xi eh, prassi ta' abuż bejn il-produtturi u distributuri ta' dawn il-mediċini. hemm differenzi kbar ħafna fil-prezzijiet u dan juri li aħna għandna su frammentat tal-medicina ġewwa l-Unjoni Ewropea. Huwa fidejn il-Kummissjoni Ewropea li teżamina dawn il-problemi marbutin ma l-suq tal-medicina ġewwa l-Ewropa u tidentifika il- pożizzjoni dominanti li teżisti li probabilment teżisti fis-suq biex bekk nipprevjenu dan it-tip ta' abbuż. Grazzi. Grazzi ħafna. L-onorevoli Kofod għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President, Senjura Kommissarju. Kompetizzjoni ħilsa hija garanzija sabiex il-konsumaturi kollhom prodotti aħjar prezz blaħjar prezzijiet. Dan jgħod tanka fil-informatika u fil-tal kompetenzja. F'artiklu tal-Financial Times Għar fużjoni telefoniċi intqal il kommissjonijiet għal dak xaqsa me roaming trid tiġġieled sabiex naqqas prezzijiet u dan fuq dan nibbaza deċiżjoni tiegħu fuq il-fużjonijiet eh, bej kumpaniji. Naf li talba tagħhom talba minn żewġ kumpaniji Daniżi tinsab qudiem il-Kummissarju. Skont il-Kummissjoni x'in il-kwota tas-suq illi fajn il-president te rappresenta ehm, xaħġa regolari. Jekk issir il-fużjoni niżguraw illi l-konsumaturi kollhom aċċess għal prezzit kompetittivi. Reveli Messer Schmidt, jina u kolla sorprendejt ruħi meta qrajt il-rapport tiegħek illi tagħti ruħal akbar l-Unjoni Ewropea meta fil fat il-rapporter is-Sur Messer Schmidt dejjem qal li dal-Parlament suppost kellu uh, Georg. Grazzi. L-Onorevoli uh, Kirzos. Grazzi, President. Naħseb illi nafu li suq intern uh, għadu proċess li jonqos naħdmu fuq u rridu nintervjenu sabiex naraw illi fejn hemm nuqqasijiet nindirizzawhom. Li il-Kommissjoni naħseb li qed taħodna fid-direzzjoni tajba bħala membru tal-Parlament Ewropew mill-Greċja eh, l-istruttura tas suq intern għandha rwol importanti xtaqdi fuq eh, riżultati ekonomiċi. U mhijiex biss l-Unjoni Ewropea, gvernijiet ukoll rridu jiżguraw il-suq intern jaħdem anka lura fil-Stati membri. Wadhom il raġunijiet għalfejn il-Greċja ma jnexxilix tiraġixxi malaj bizzejiet, taħt il-programmi ta' ġustament kif għamlu l-Portugal u l-Irlanda kien minħabba l-fatt illi kien hemm problemi eh, bl-istruttura l-fatt kif u anke kif jaħdem il-suq intern. Kien hemm pressjoni fuq il-pagi u ħafna tħallew f'pożizzjoni prekarja Min kejja illi l-spesa xol fil-Greċja fil-Mija u l-ġienna jnaqas fil-mija huwa importanti ħafna naraw kif kull ekonomija individwali taħdem. Kif nistaw niżguraw li ma jkunx eh, kas li jaffetwa liħor. Jek neħdu laqwa deċizjoni ta' jek kun nistaw nintervjenu b'mod effettiv. Per eżempju, gas naturali Russu li jmur li jiġri l-Ewropa fost liktar oli minħabba l-waqqa fil-prezzijiet tal-komunitajiet ma twassalx għal eh, tnaqis il-prezzijiet tal-elettriku dun niżguraw illi dan ma jkomplix u ġejjini. Grazie għal Militan Nofs, l-Onrevoli Frunzulizza, grazzi Signor President, Senjuri. Neħu gost bil-rizultat miksub fin negozjati f'dan il-rapport. Il-difiża fis servizzi pubbliċi minn politika ta' kompetizzjoni sa waslu situazzjoni fejn l-Stati membri jistgħu jorganizzaw da' servizzi skont il-tiġej tagħhom u din hija parti kruċjali għal grupp tal-SND f'edan dal-Parlament. Plemendi li proponejt, defendejt rol aktar b'saħħtu mill-Parlament Ewropew sabiex nfasslu l-politika kompetizzjoni tagħna bil-mira li nżidu l-livell ta' trasparenza fis-suq, stabilità u tkabbir. Permezz ta' dar rapport robna iktar lejn li nilqu drittijiet fundamentali pal niżguraw kompetizzjoni ġusta u niġġieldu dumping soċjali fuq suq tax-xogħol u l-servizzi ta' interess ġenerali issa wkoll daqgħu taħt il-regoli stretti nindirizzaw frammentazzjoni u eh, aġira antitrust fil suq diġitali Ewropew. Inneħħu għajnuna nasatali l-banek, inneħħu evażjoni ta' taxxa u prassi illegali f'dak li nsejħu corporate tax ukoll ma naqbilx mal-inklużjoni ta' taxxa privata fuq Google imma naqbel billi l-idea ta' rapport kien li jressaq regoli ġenerali nadottaw dan rapport fis sessjoni plenarja. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna l-onorevoli Kaza għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President, u jina u koll nibda dan diskors għasirti għaj billi l-għonet ringrazzja l-rapporter għax-xogħol tiegħu naħseb li dan huwa rapport tajjeb ħafna li għandna dimna Kif nafu, Signora President, il-kompetizzjoni sostenibbli u effettiva tibqa' il-katalista importanti ferm fil promozzjoni tal impjiegi fit tkabbir u fl innovazzjoni tas-suq intern tal-unjoni ewropea. fl 2013 f'rapport maħruġ mill-kummissjoni ewropea kienet tkellmet dwar il-bżonn li nagħtu aktar poteri u spazju lil negozjanti żgħar u dan jura biċċar kemm dan huwa settur żvantaġġjat u sfortunatament jiena ngħid għadu żvantaġġjat negozjanti żgħar diġà ntlaqtu ferm ħażin bil-kundizzjonijiet ekonomiċi ewropej madankollu ambjent kompetittiv aktar ġust ikun jista' jgħinhom biex jirkupraw ftit minn dan it-telf. U għamilnu li r-regoli tax-xiri pubbliku u l-leġiżlazzjoni sussegwenti li ġew adottati mill-unjoni ewropea riċentement jistgħu jkunu ta' għajnuna kbira u jinkoraġġixxu kompetizzjoni ġusta però dan lan ma jistax jintlaħaq mingħajr ma nżommu lin negozjanti żgħar informati b'dawn it-tibdiliet u mingħajr ma l-kummissjoni tassigura li dawn l-opportunitajiet ikunu aktar aċċessibbli għan negozjanti żgħar. u allura f'dan ir-rigward naħseb li hemm bżonn li l-kummissjoni tipprepara linji ta' gwidi dettaljati għan negozjanti u awtoritajiet pubbliċi fir-rigward tal-leġiżlazzjoni ġdida tal-unjoni ewropea tippreserva l-aċċess għas-suq lin negozjanti żgħar bil qbil mal-small business act for europe u tagħti aktar kuntratti żgħar minflok kuntratti esklussivi li huma ta' deterrent għan negozjanti żgħar u li minnhom jibbenefikaw biss kumpaniji kbar li huma qrib ħafna iċ-ċentri ta' fejn isiru d-deċiżjonijiet. Grazzi ħafna. l-Onorevoli Jazzolevska għal żewġ minuti. Grazzi, fil-politika ta' kompetizzjoni u element ewlieni u jekk aħna ma nġuxux mill-aktar fit fuq livell komunitarju, jista' jkollna ċertu xkil għandna ċertu anki u kisa jkollna wkoll ċertu ħsarat l-pajjiżi Ewropej u ma konsumatur li ħajbati manki kompetizzjoni. Aħna rridu għalhekk nisodisfaw miżuri ġodda li niedu l komissjoni naraw li l-imprizi jkunu jistgħu jużaw il-fondi neċessarji biex jkunu jistgħu jkunu jiġildu kompetizjoni eh, kompetizzjoni fis-suq. X'inhi il-problema problema huma l bejtet fiskali. Eh, Il-kussjoni tal-Lux Leaks kif rajna rara li min kien qed jipprova jiġbed ċertu investituri leh u jevita ċertu tassazzjoni eh, u fuq ċertu kumpaniji. Kumpaniji li sfruttaw nil opportunità u dan wassal għal benefiċċji li jonki wasal minn daħal mm, mijiet ta' mill-lufu miljoni ta' euro. Il-trasparenza huja element essenzjali tal-kompetizzjoni l-Kummissjoni Ewropea rrid ikollha lodda illi daħħal sabiex kun tista' tidentifika il-prassi ħżiena. Ejja naraw il-mekkanizmu li għanna bżon fis-suq u ħdini li mar sammix mir rapport Tal-aħħar jiem aħna għandna informazzjoni li juri illi il-prezz tal-gas mir Russja hija differenti f'ħafna pajjiżi Ewropej. Aħna rridu nqisu li mhux possibbli ħna jkollna kompetizzjoni tajba fost il-imprizi jekk 108 dollaru għal barmil gas huwa qed jiġi iċċarġjat ċertu pajjiżi. Aħna rridu nkonna li ma nidependu fuq il-rita tajba tal-Kremlin, il-semċin social dumping. E, ma sawx nitkellmu fuq social dumping minn ma nitkellmu fuq il-dumping enerġetiku. Grazzi. Grazzi ħafna. L-għada valimano għannu ta' nofs. Aziz kollegi, kħana ġuddikaw politika u minħabba li fil-politika Ewropea l-enerġetika fl-Europa falla. Maħa għafna eh, ċeqpa eh, SMIs li osfru eh, publik xih maħabba dawk privati. Kienem privatizzazzjoni illi waslet għal ħafna iktar ħsara minħabba l-pjan Juncker speċjalment għal dak li għal l-enerġija u trasport. Is-settur bankarju Ewropew huwa l-iktar li gawda b'żewġ iktar minn żewġ biljuni euro, iktar qegħdin igawdu. Mill-nira ta' teknoloġija ġdida, aħna mhux qegħdin nagħmlu regoli legal u leġiżlazzjoni, allura pal minnu Google qed igawdi. Irridu nagħmlu iktar pressjoni per mojja il-bejħ bil imnot jekk ma jkunx hemm kontroll mhuwiex possibbli li pajjiż sovran ikun jista' jappoġġa l-amministrazzjoni pubblika tagħha. Per Franza l-SNCM illi kellhom jħallsu lura 400.000 miljun euro għaliex eh, Berġu deċida li kellhom Bruxelles deċida li kellhom iħallsuha. Aħna naħseb li jekk musa mmor mexxu l-qudiem. Bażik aħna qegħdin nifukaw fuq xi ftit li jistanaw fuq il-ġit fuq il għadz kapitu ta' ġita ħaddieħor. Naddu sal-proċedura KHDI ħaniħu kellima l kull grupp u mux se nieħu kelliema li ġa tkellmu l-ħejla. Nibdew bis-Sinjora Manton ċal minuta. Grazzi ħafna. President. Kollegi. Il-koll nafu illi l-politika ta' kompetizzjoni hija ta' importanza kbira kridu nagħtu niżdejt l-ekonomija tagħna speċjalment illum meta qudiemna għandna diversi sfidi brabta ma' ftemiet kummerċali ma' pajjiżi oħrajn. Permettuli niġbet l-attenzjoni li ktaħta importanti jiġifieri l fejn bej l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Il-politika ta' kompetizzjoni tkun l-unika mezz kif inħarsu l-konsumaturi tagħna. Kif ukoll nibnu ambjent eh, ġust għal kulħadd inklużi l-SMEs li dejjem huma vittmi ta' tibdil fl-ekonomija. gost illi eh, Eh, il-Komissjoni edha segwi dak li qed jiġri fl-ekonomija u nittama li tkunu informati bil-konsegwenzi u riżultati. Danke sehr. Nun Frau Maria Krapini, auch für eine Minute. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, uh, sigur... Grazie, Hafna, president. Nishtiq ringrazzja raporter najdilkom li dak kien rapport bilanċat. E, però jina li xaqtnejt u għal sinjor komissarja veru għanna bżon politika f'dak li għal kompetizjoni jisa fl-istess jina bżon kompetizjoni li ġusta fuq livell ta' suq jisa mistoqsijati għedin li ġej. Int jekk hemm diġà bassartu e, xi ħaġa l perdu li jmiss, hemm direzzjoni li ħajk timmira għal politika ġusta li twassalna għal valur midjut għal iktar effiċjenza u mux ah, skap li għamil ħsara l-konsumatur. Jiena kont fil-industrija tal-imprizi eh, u jiena sanilkom li memx kompetizjoni ta' veru bejn l-SMEs u il-kumpanijin gbar. Barra mek itkom għandkom l-intenzjoni li t-regolamentaw id-dħul ta' pajizi ah, barranin terzi fis-suq Ewropew għaliex xemm ukoll kompetizzjoni kbira f'prodotti illi mhumiex kontrollati jekk iż-żewġ aspetti sew jiġu regolati jiena naħseb illi nistgħu ngħidu illi għandna politika li sarraf riżultati għal ġejjini. Grazzi. Tanki sja, Grazzi ħafna. Reveli Zambaski. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, бих искал да похваля господин Местер Шмидт за огромния труд, който... Грация, Хафна. Штат. Nifra l-sur Mezen Schmidt għal rapportek bilanċat. Huwa foka partikolarment fuq l-SMEs u l-SMEs għandhom ikunu ħarsa minn kompetizzjoni mill-imprizi l-kbar. U ma jgħatu xogħol il-65% ta' ħaddiema fl-Unjoni Ewropea. Ħafna mill-każijiet madanakollu l-SMEs ma jistgħux jikkompetu mal-kumpaniji eh, l-kbar Probabilment hemm eh, fija fil fir-rapport, però eh, mhux mhux importanti. Fil-Bulgarija interessi staw jilqu 50 interessi fuq is-self u din hija ħaġa illi hemm bżonn tiġi indirizzata. Fuq każijiet oħrajn, pal pereżempju dumping soċjali u kabotaġġ, dal problemi żgur se jiġu indirizzati. Grazzi. Is-sorja nozz tiċ għal-minuta. Kompetizzjoni ħilsa hija xi ħaġa illi hija l-bażi tal-ekonomija tagħna. Imma f'dan ir-rapport joħroġ ċar illi iktar Ewropa f'das setturi li għandna bżonn tkun ħaġa tajba lina l-koll għaliex għandna problemi bil-kompetizzjoni nitkellmu dwar is-suq uh, eh, uniku għall-enerġija u suq uh, eh, uniku digitali. kollegi sem il-kwistjoni tal-Google u l-pozizjoni tal-Google fuq is-suq. Għanna suq digitali uniku u ħelsin digitali fl-Europa għandu jkun il-ħames ħelsin. Eh, u mek qed nibda monopolju. Rridu nieħdu miżuri fuq medda twila ta' żmien kellha l-ekonomija tagħna ħadbati. Danke sehr, der letzte Red. Grazzi. l kellim ta' il-catch DI u s-sur Ferrero għal-minut. Obrigado, Signora President. Grazie ħafna, Signora President. fil- fissam li brettet eh, so ħiles eh, eh, bidna naħna frejt fil-ekonomija tagħna u dan din ħaġa li staj jgawdi minna kulħadd fis-settur ta' l-elettriku per eżempju rajna zieda fil-profitti għal-kompaniji u l-affarijiet però marru għallar għal-familji. fit-trasport, liberalizzazzjoni waslet għal konċentrazzjoni monopolistika fl-Europa. Numru ta' kumpaniji internazzjonali qed jindirizza kwistjoni ta' nuxa ma' trasport għal pari siġġieri u e, mekkanzija għat hemm kwistjonijiet fil-bidja per eżempju. kien naħarsu lej kif taħdem l cap dan qed kisser il-produzzjoni diversi pajjiżi u qed wassal għal gwadan kbir għal kumpani kbar u l-pak m'għandix eh, twassal għal dan. Grazzi. Naddu għal kummissarju sa. Well, first of all... L-ewwel grazzi għal da dibattitu. Naħseb wera l-impenn qawwi tal-Parlament Ewropew meta niġu għal politika ta' kompetizzjoni tagħna u regoli fit-trattat tagħna Fit-trattat tagħna għandna regoli. Neħu għas kif għal sur Langen illi fuq trattati memx eh, eh, kolleġizlazzjoni mal-parlament fuq kollox, pero se naħdem biswit il-Parlament Ewropew anka f'każijiet li huma magħluqa u ovvjament anka meta nimxu l qudiem fuq proposti oħrajn illi qed jitresqu bħalissa. Kif qal mill-Onorevoli Peterson, din hi kompetenza kruċjali l-Unjoni Ewropea għal darb'oħra però qed nuru il hemm bżonn nikkoperaw mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali. Għaliex din ir-rabta nistgħu nsolbu affarijiet li kieku ma nistgħux nsolbu pereżempju eh, fuq ċerta aspetti fejn l-Awtorità Nazzjonali għandhom rwol ċentrali x'jaqdu. Korporazzjoni kbar, però ovvjament l-Awtorità Nazzjonali ma tantx jistgħu eh, aħlu l-impatt. Politika ta' kompetizzjoni hija b'saħħitha biżejjed sabiex tippermetti l-SMEs eh, jresqu l-każ tagħhom u jużaw it-talent tagħhom u jużaw l-kompetenzi tagħhom u jamlu da kollu li hemm bżonn biex eh, jiżguraw prezenza fuq suq. Dan huwa punta jibħafna ħafna li jisħaq fuq il-miri ta' politika kompetizzjoni mhux kwestjoni ta' nforzar biss. Importanti li tinforza ma importanti wkoll li permetti li n-nies tagħmel l-għażliet tagħha u li n-negozji jkunu jistgħu eh, jimxu l-qudiem fuq l-inkjesta li għamlet il-Komissjoni ta' qabilna meta niġu għal regoli eh, fil settur ta' privattivi. Uħut minn differenza fil-prezz jistgħu jkunu minħabba differenzi bejn l-istati membri fuq kif il-mediċini ġu sussidjati. l insegwu dan anke kif nagħmlu fuq investigazzjoni fi privattivi noħol u anka rapporti ta' segwitu kull sena. It-taxxa, kwestjoni oħra, illi kienet fil-qalba tal-dibattitu tagħna se mill l-mod tiegħi sabiex nużaw għodda ta' kompetizzjoni nitlu fil-każijiet fejn eh, qed naraw għajnuna fiskali u fejn għanna kompetizzjoni ġusta li x'naħseb illi dan huwa kontra il-bażi tal-valuri tagħna eh, ta' kompetizzjoni. Meta l-enerġija ġi adottat eh, impenn ieħor illi wassal sabiex nagħmlu sforzi kbar sabiex jinfetaħ is-suq. L-aħħar mhux minqas bilanċ bejn kompetizzjoni kompetenzi tal-Istati membri u ta' l-Unjoni. Meta niġu għat-taħlita enerġetika, per eżempju, jista' jkollna eh, diffikultajiet brabta mal enerġija nukleari ma huwa fidej l-istati membri li jiddeċidu x'taħlita eh, enerġetika se adottaw, però m'għandux ikun hemm kompenzejiet illi l-flusa minn it-taxxa ma jimtefqux ħażin. F'Parlament fejn eh, qed għanna tant sforzi għal-trasparenza, tajab ikonna trasparenza fuq kif jintużaw il-flus minn ħala 16 sabiex nizguraw li mhux biss il-mezzi ta' xandir ka ċittadin kun jistgħu isegwu eh, fej sejrin flusom u anka sabiex il-politikanti eh, kun iktar responsabbli. Fos digitali nistgħu nitlu faktar dettal meta niddiskutu il-proposta li se tresa il-Kommissjoni brabta ma da' suġġett. Grazzi ħafna ta' dan debattitu, naħseb li pjattaforma eccellenti għal kooperazzjoni tagħna ġejjini. Grazzi li rapporter, Serdaw Rapporters u Sankas kanas. Danke sehr. Und nun hat der Berichterstatter Herr Morten Messerschmidt nochmals für zwei Minuten das. Grazie, Rapporteur Sir Messerschmidt. Grazzi, grazzi tal-kontributi kollha tagħkom. Kien hemm kommenti politiċi xuħut minnhom ta' kienu naqra jaħarqu. Nixtieq nifok fuq xogħol minnhom. L-ewwel net il-fatt li ma kemmx hemm involviment ta' fil-negozjar, allura ma kunux nafu eżattament xem fil-kompromess, allura jiena Endur lejn il-kollegi danizi tiegħi hawnhekk. Hawnhekk għan weġeb għal eh, provokazzjoni tagħha. Jew din il-kwestjoni taħraq illi poġġew qudiemi. Jiena ktibt rapport imma fil- tul dan il- rapport jiena ma rajtx dan il-punti li semmew se nadiwa linja ta' politika. Kien hemm konfrontazzjoni ta' idejat fejn ħarġu ċertu idejat fundamentali li huma importanti imma kostruttivi għalkemm kien hemm ċertu kritika. Ma sibx li kien preċedenti f'dawn il-każijiet imma Iffokajna fuq karatteristiċi li issu digitali għandu jkollu termini ta' aċċessibilità. Tina xi ħaġa li tħares lejn iġejjieni, lejn iktar tkabbir. Xi ħaġa li l-Kummissjoni qed tistenna bħal inizjattiva f'dan il-qasam li eh, nistennew aħna l-Kummissjoni joħroġ inizjattiva f'dan il-qasam. Aġan għaxu għala. u li aħna qegħdin rridu nifukaw iktar fuq dak l-Ingliż seħu commitment. Dawn l-impenji commitment irridu natom iktar importanza. Dawn irridu jintrefaw dawn l-impenji minn kulħadd li huwa